kwistjoni tejja għal sessjoni speċjali dwar id-drogi mill-Assemblea Ġenerali ta' ġnus Mauda, Signora Pleshet, ehm, nerġa' nistidnek hawnhekk biex titkellem. Signora President, Kummissarju, membri onorevoli naħseb li l-2016 hija opportunità u l biex il-komunità internazzjonali tieħu konsiderazzjoni r-riżultati tal- tal-sistemi ta' kontrolli fuq drogi l-lum tina opportunità biex inwieġbu fil rigward tal-problema dinjija ta' droga, specialment fil-qafas tal-trattati internazjonali. Għanna nadottaw dokument eh, mirata dwar il-azzjoni, rakkomandazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea tappoġġa dan l-approċ biex inkun iżjed preċiża l-Unjoni Ewropea tappoġġa dawn il-prioritajiet l-ewwel net tliet konvenzjonijiet fil rigward ta' drogi fuq il-livell internazzjonali u l dikjerazzjoni Universali dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom jibqgħu il-bażi s-sisien tal-tweġiba għal problema ta' drogi fid-dinja għanna flessibilità u għambitu bizzejiet fil-konvenzjoniet kollha tal-ġlus muda tal-drogi biex ikonna medda seħa ta' azzjoni fil ta' droga skont il-partikolarajiet nazzjonali reġjonali t-tieni nenfasizzaw l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem. Insejħu għall-abolizzjoni tal- tal-pina tal-mewt, tal-offizi li għannu xaqsu madruga droga u anki prassi li ma' jaqblux ma' l-dinjità, demokrazija, libertà u l-solidarieta eh, tal-bnedem u l-istat u l-dritti tal-bnedem. l unja Ewropea tibqa tenfasizza li l-pina tal-mewt twaqqa dinjità umana u ma' taħtinx bħala deterrent u anki l unja Ewropea tajt li l-applikazzjoni tal-pina tal-mewt f'dawn ir-reati miex skont il covenants fil tal-drittijiet politiċi u ċivili. Il-politika ta' droga hija bazata fuq l-approċċ bażi tal-evidenza u integrata um, ta' miżuri, għanna bżonn ta' miżuri għat-naqis ta' drogi. Għanna bżonn li l-politiki dwar drogi kollha wkoll approċċ tas saħħa għabbażi ta' evidenza xjentifika uh, appoġġata minn min sistemi ta' monitoraġġ Meta il meta ikun hemm bżonn ta' approċċ bilanċat aħna nħossu li f'numru ta' stati miżuri biex nindirizzaw il-produzzjoni ta' drogi jieħdu priorità minn fuq l-użu il-trattament, il riabilitazzjoni u affarijiet oħra. U bekk għandna bżonn ta' approċċ iżjed qawwi frigwa tas-saħħa u angas huwa ta' opportunità unika biex niksbuha din l-Unjoni wkoll Eh, issejjaħ in-nies biex eh, tadotta dawn il-miżuri u mhux fil-gwar tal-prevenzjoni biss tal-HIV iżda anki miżuri meta ta' miżuri biex inħarsu s-soċjetà. Il aħna nefasitaw li dawn il-miżuri jraw l-effettività tagħhom fit-titjib tas-saħħa pubblika. Aħna favur il-żvilupp alternattiv bħala approċċ riskku fit-tul fil-gwar tal-kondizzjonijiet ehm, għafas u kondizjonijiet fil-fit-kabir tal-dawn doċu ħirraba ta' drogi. Aħna natu jizziet importanza u koll ta' soċieta ċivili u ta' xenza fil-gwad ta' tnaqis tal-produzzjoni ta' drogi u bekk l-Unjoni Ewropea għed sejja għall-appoċ għall-soċieta ċivili f'dan il priorita dawn jirriflettu il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fl-Angas u il-kontribut tal-Unjoni Ewropea għal dan il-dokument. Bħalissa l-Unjoni Ewropea hija involuta fil-difiża ta' dawn il-negozjati tal-dwar dan il-dokument. Jiena kontent ta' fejn qed nara li id dokument ta' riżultati tal-Angas diġà jinkludi ħafna elementi li huma importanti għall unjoni Ewropea. Żewġ kwistjonijiet għadhom niqsin però L-ewwel net referenza għat-tneħħija tal-pina tal-mewt tal-dawn il-reati u t-tieni eh, messaġġ qawwi fil-gwar tal-miżuri biex innaqsu eh, il-drogi. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' tamba fuq dawn l-żewġ elementi tant importanti. Thank you very much, Minister. Now the Lill-Kummissjoni issa, Signora Malmstrom, grazzi ħafna, um, Signori. Il-Komissjoni temmen li l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna fil-promozzjoni ta' riżultati eh, soda fil-flangas u illi hija eh, qed tieħu sem fil-tajjija l-Unjoni Ewropea adottat il-pożizzjoni komuni għal-angas eh, settembru li għadda u se nitkellmu vuċi waħdanija il-Kummissjoni qed taqbel mal-Kunsill f'din is-sessjoni Kommissarju Avramopoulos se jirrappreżenta l-Komissjoni fis sessjoni speċjali u tara pala opportunità biex tippromovi il-modell eh, rikonoxxut mid-dinja ehm, tal-Unjoni Ewropea. Dana fih il-bilanċ, ehm, approċċ bilanċat, jagħti attenzjoni l-sfidi eh, bħal beħ online tad-drogi u oħrajn Xiftit mill-kwistjonijiet ewlenina li aħna se nifokaw fuqhom diġà semmew minn xi ministri minn Sinjura Ministru. Iżda jiena se nenfasizhom il-prijoritajiet tagħna jinkludu r-rispett tad-dritt tal-bniedem u seħal għat-tneħħija tal-pina tal-mewt tal-reati li għandhom x'asum mad-drogi. Għax dawna ma, ma jaqblux ma liġi internazzjonali u bekk naħa tal-Unjoni Ewropea se norganizzaw um, avveniment fuq fu il-marġni biex nispjegaw l-opinjoni tagħna illi l-pina tal-mut ma m'għandix ma, tapplika fil-gwad tal-reati eh, fejn hemm id-drogi. Aħna qed insejħu għal ġustizzja proporzjonali um, penali u se nindirizzaw um, Eh, dinja hija waħda mill-għaniet, dan huwa wieħed mill-għaniet ewlenin tagħna għandna nagħmlu iżjed fil gwad tal-tnaqqis tal-domanda, eh, prevenzjoni, eh, l-iskoperta bikrija, tnaqqis tal riskju l-irkupru, r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni soċjali. U aħna ninsabu f'post tajjeb biex naqsmu l-aħjar prassi tagħna u l-esperjenzi tagħna f'dan il-qasam aħna se nappoġġaw ir-rakkomandazzjoni ta' bozzati fuq it-tnaqis tad-drogi li palissa din il furmejda rridu naraw iżjed kooperazzjoni biex niprevjenu il-dawn reati li għanu xaħm drogi. Eh, Specialment fil ta' dawk li għandhom ruol li fil-katina ta' drogi. Rridu indirizzaw rabtiet bejn il trafikar ta' drogi u anki il-ħasil tal-flus u eh, reati oħrajn. L-Unjoni Europea se tibqa' attiva fin-netwerks internazzjonali f'din il-kwistjoni. L-Europol qed tikkontribwixxi qed toffri esperti u l-iskambju tal-aħjar prassi informazzjoni sejħu wkoll għal kooperazzjoni l-aħjar kooperazzjoni internazzjonali aħjar frigward tal-sostanzi psikoattivi ġodda u se nisħu fuq l-importanza li noqogħdu fuq l-evidenza monitoraġġ tajjeb u sistemi tal-evalwazzjoni u se jkollna aħna għandna l-Aġenzija tagħna fil-kwad ta' drogi li MCCTA fil-Lisbona li qed isfittxu dawn għanijiet ehm, kontinwament u fl-aħħar iżda mhux l-inqas qed nishtiq naraw miżuri apposta għat-tfal għal nisa u għal żgħażagħ u bekk l-Unjoni Ewropea se tkun fil-qċata għal dawk li jsejħu għal iżjed involviment mill soċjetà ċivili fl-implementazzjoni tal-politika tad-drogi għandna gruppi ta' esperti tal-45 NGOs, is-soċjetà ċivili frigwat tad-drogi u jagħtuna parir kostantalment. Jiena qed nistenna ħerqana biex nisimma l-interventi tagħkom u sen ħejju u nepriġipaw fil-flankas. Grazzi. Grazzi ħafna. Kummissarju, issa se niftħu id-dibattitu fost il-gruppi pol politiċi sol-boni e kjoġbok għal-minuta u nof, Signora President. Eh, il-konferenza tal-lunga se tkun ta' opportunità biex nipromovu l-approċ Ewropew li għandu xasam ma' kwistjoni ta' drogi biex nġildu id-domanda u il-profista u anki biex nġildu problemi li għandu xassu ma' drogi. L-approċ Ewropew huwa uniku Aħna irnexxinna u koordinazzjoni mal-politiki ta' drogi 28 eh, politiki ta' drogi li naqdu flimkien u ġew rinforzati mill-azzjonijiet li ttieħdu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dan huwa modell bir-rwol speċjali tal-EMCDDA ehm, l-Aġenzija tagħna biex nagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskju. Għanna naqsmu din l-esperjenza mal-organizzazzjonijiet reġjonali Pala Europa għanna nipromovu l-abolizzjoni t-neħija tal-pena tal-mawt u id-dritt għal-konsina tal-servizzi tal-kura tas-saħħa għal dawn il-persuni li jieħdu drogi. Importanti li nbidlu l-attitudni, mux li nistigmatizzaw il-nis li jidependu vizjati mid-drogi, mux nikriminalizzaw, iżda nipromovu approċ preventiv u nibnu l-kuxjenza dwar kemm huma perikolużi kull tip ta' drogi. Tlet punti l-ewwel net approċċ integrat għandu jiġi żviluppat iżjed b'kooperazzjoni bejn is-saħħa il-ġustizja u l-forzat tal-liġi, il soċjetà ċivili fokata fuq l-ajnuna, trattament, l-edukazzjoni u il-trawim tal-kuxenza mill-banda l-oħra, iżjed ġlieda koordinata mal-kriminalità organizzata din għandha tkun priorità wkoll. It-tieni għandna naġġustaw għal modi ġodda ta' distribuzzjoni tal-drogi fejn nieħdu konsiderazzjoni r-rwol tal-internet. Dana mhux biss għal inforzar tal-liġi, iżda anke għal ġenituri u għal organizzazzjonijiet tal-prevenzjoni. U t telet għandna nifmu il-fenomenu ta' dawn is-sostanzi ġodda psikoattivi peress li kull ma jmur jiżidu it teddit eh, għanna bżon ta' sistema bikrija ta' twissija u il-possibilità nirreagġixxu iżjed ehm, bil-ħeffa u għalhekk ehm, il-risorsi kollha li għandna speċjalment dawk li għandhom xaqsu mal-EMCDDA għandhom jiġu msaħħa għandna karta l-blu. Taċċetta l-blu kod? Köszönöm szépen a eh, kérdés lehetőségét, elnök asszony. Grazzi ta' sew tal-opportunità li nista' nagħmel din il-mistoqsija. U grazzi wkoll lill-membru parlamentari li aċċetta l-mistoqsija tiegħi. Naqblu mal kriterju kollha li inti semmejt, imma għandi mistoqsija rigward dritt partikolari. Kemm taħseb illi politika armonizzata tista' tassew tkun xi ħaġa li eh, tirrappreżent meta għandek inċidenti ta' hepatitis C li qed li jirdupjaw għandek zita 50%. Dan ifisser lna differenzi kbar bejn il-pajjiżi differenti. Grazzi l-Onorevoli Boni. Grazzi tassew, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nifmu li l-kompetenzi relatati mas saħħa huma fidejn l-istati membri saru ħafna sforzi fuq livell Ewropew biex ikun hemm koordinazzjoni u armonizzazzjoni ta' ċertu attivitajiet. Imma irridu illi jkollna bilanċ u il-kooperazzjoni hija waħda mill-lodda iktar importanti. Iżda min-naħa l-oħra irridu nżommu f'moħħna illi l-istati membri irridu wkoll jindirizzaw il-politika tagħhom f'dak il-qasam. Grazzi l-Onorevoli Schlein għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Onorevoli President, fil-rapport annwali tal-2014 id-direzzjoni antimafja tal-Taljana ħasset l-ħtieġa li tħares lejn il-falliment sħiħ għal tixrid tal-drogi fostom il-kannabis. U stidat il-Parlament eh, Taljan biex tevala fuq livell Ewropew jekk huwiex wasal xil-waqt li kunem eh, ċertu sanzjonijiet. Anke fil-rigward ta' responsabilta ġudizzjarja. Meta qabla ma' fenomeni oħrajn kriminali u anke fil-ġieda kontra l-mafja dawn huma eh, dan huwa kliem illi illi huwa importanti ħafna u li rridu ndaħluh fid-dibattitu li rrid ikollna aħna f'pajjiżi bħal l-Urugwaj u anke f'uħud mill-Istati Uniti tal-Amerika Dan li tiġġelna naħsbu fid-dawl ta' sessjoni speċjali tal lungas fil-rigward ta' drogi din hija opportunità unika biex inħarsu lejn opportunitajiet li għandna fuq livell globali fejn nagħtu importanza li persuni u drittijiet tagħhom li konna l-kuraġġ li niblu triq li qed nieħdu ma nexxilniex inwaqfu l-legalitajiet, għandna ħabsijiet li huma affullati u marru minn fuq dawk li diġa kienu eh, miljonarji fil kriminalità organizzata. Hemm bżonn li jissalek nibdu il-triq li aħna qegħdin fija. Grazzi tassew u l-Onorevoli Jurek għal minuta. Grazzi tassew. Sur President, Hawnhekk għandna id-drittijiet fundamentali ta' kull pajjiż. L-ebda gvern m'għandu id-dritt illi jaħrab mir-responsabbilta li ġielet pjagi li jaffetwaw il-ħajja u s-saħħa tal-bniedem. Dawk li huma jiddependu fuq id-droga għandhom jingħataw għajnuna distributuri u daw kollha illi jaħdmu f'dan kollu irridu niġġieldu kontrijom, rridu niġġieldu ġlieda legali kontrijom. Hawnhekk qed nisma' illi il-messaġġ rridu ngħaddu l-bqija tad-dinja għandu jkun illi nipprojbixxu il-pina tal-mewt għal ehm, reati li tagħti droga. X'ingħidu imbagħad għall-użu ta' soldati meta niġu għal per mafja u aħna fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Ilvant xinajdu? meta nibatu soldati f'dawn il-warehouses ta' drogi. Aħna qegħdin nippruvaw inwaqfu lil dawk li tassew jixtiequ jidġildu l din il-pjag li taffetwa lil kulħadd. Perċa tassew, Sinjura President. din dan il-suġġett huwa suġġett importanti ħafna u attwali flimkien ma l-immigrazzjoni imma naħseb illi id-drogi dejjem jibqgħu fl-isfond ta' diskussjonijiet tagħna. Dejjem naraw tendenzi ġodda fis-snin li għaddew il-komunità internazzjonali li titwieġġa għalihom jekk ma rridux li jinfixu iktar dawn id-drogi. Meta nħarsu lejn l-istatistika fuq id-drogi qed joħorġu dejjem iktar drogi ġodda. Pereżempju fl-2014 kien hemm 101 sustanzi attivi ġodda li eh, ġew imniżla. Apparti minn hekk, hemm ukoll iż-żieda fil-reati relatati mad droga u anke qed naraw ukoll il-kummerċ online fid-drogi illegali. Għandna eluf ta' siti online fl-Ewropa fejn iż-żgħażagħ u anke tfal jistgħu jixtru dawn id-drogi u s-sustanzi li wieħed isir dipendenti fuqhom iridu nsibu soluzzjonijiet mhux biss Ewropej imma anke globali u nieħdu azzjoni ta' prevenzjoni kontra dan il-fenomenu. Grazzi l-Onorevoli Kirkos għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signora President. f 1998 ġiet deċiż illi natu għajnuna anke fil-miżuri ta' kura. Imma 80% tar rizorsi allokati għal dan jiġu jintefqu fil-pulizija. L-ewwel ħaġa li ssir Ija li nagħtu l-idea illi nkunu qed nagħmlu xi ħaġa li qed nieħdu azzjoni. Imma fil-verità x'qed jiġri hemm terapija illi li anzi qed ikun hemm miżuri li jaffettwaw lil dawk li jagħmlu reati żgħar. Għalhekk Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-ħolqien ta' ċentri ġodda biex ikun hemm miżuri għal dawk illi jkunu dipendenti fuq id-droga. Kull ħajja li tiġi salvata dawn iċ-ċentri ifissru wkoll illi jkun hemm inqas inqas sodda inqas okkupata imma qed naħsbu f'dan xi fetus ikollu fuq l-aspett sanitarju fil-settur tas-saħħa tas sew l-onorevoli eh, Polchak. tas-sew, Sinjora President, jiena naqbel mal rwol ta' prevenzjoni li għandu ikollna u Mannix neskludu lil dawk li huma dipendenti mid-droga mis-soċjetajiet tagħna irridu nħarsu lejn l-organizzazzjonijiet li huma involuti fl-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-persuni fil-ħajjiet tagħna. Irridu ngħinu l dawn l-assoċjazzjonijiet anke fil-liġi kriminali irridu noqogħdu attenti għaliex għandna problema b'dawn id-drogi ġodda li qegħdin ikunu disponibbli u li qed jinstabu fl-Ewropa, is-sena l-oħra naħseb kien hemm 23,000 tunnellata li ġew konfiskati fl-Ewropa u dawn id-drogi iridu jaqgħu wkoll taħt il-liġi leġislazzjoni kriminali tagħna. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu dwar l-użu ta' dawn is-sustanzi psikattivi ġodda? X'mandat qed għandha l-Unjoni Ewropea għalhekk din il-konferenza? u x'punti se nkunu qegħdin inresqu fuq livell Ewropew nittama li semmejtu wkoll is-sustanzi ġodda. Ngħaddu sa l-kaġ tiegħi l-Onorevoli Caputo, grazzi tassew, Signor President, imma aspett li ħafna drabi ma jiġix meqjus fl-istrateġija l-ġlida kontra droga, mhix kwistjoni ta' teknika ta' repressjoni, imma li nivalwaw l-impatt ambjentali fil-ġlida kontra droga bejn il-2001 u 2013 kien hemm 700,000 ettaru ta' Eh, li ġew meqruda fl-Istati Uniti għal kokaina. Skont Open Society Foundation, l-NGO li taħdem f'dan is-settur u tħares lejn l-impatt ambjentali tħoss li huma ikbar minn l-impatt ekonomiku u soċjali din il-politika ta' repressjoni kienet għażla anti-ekonomika u li qed wassal sabiex dawn il-produtturi qed traffikanti jmorru minn fuq Għalhekk fis-sessjoni li jmiss naħseb li għandan nikkonsidraw dan l-aspett ukoll li ħareġ minn rapporti indipendenti ta' organizzazzjonijiet differenti b'dan il-mod biss nistgħu niġġieldu l-effetti deterjoranti ta' din il-gwerra u ninkludu l-aspetti kollha mhux dawk mhux dawk biss li jkunu repressivi. Grazzi tassew l-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, Sr. President. Fizmin żmien ta' kriżi ekonomika ta' faqar ta' qat. Fi żmien fejn għana dawn il-flussi migratorji kbar. Fi żmien fejn m'hemmx koeżjoni fuq livell Ewropew u biex ma nsemmux l-Amerika u l-Amerika t'isfel. F'dawn iż-żmien ta' djufijiet ekonomiċi qegħdin naraw li hemm żdieda fil-konsum ta' drogi. Dan jista' jatina mbuttatura biex ikun hemm kooperazzjoni dinjija li tolqot il-koltivazzjoni u l-traffikar ta' drogi. U niddefinixxu wkoll li jridu jkun hemm tolleranza zero għal traffikanti ta' droga. Dan dan fuq kull livell. Irridu wkoll li jkun hemm li li ukoll iż koll li qed jiġu affettwati minn dak kollu u biex dawn ikollhom ukoll miżuri li jgħinuhom jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Grazzi l-Onorevoli Jakovċek. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena naħseb li huwa aspett pożittiv li l-Unjoni Ewropea qed tivvota bi 28 vot favur u qed ukoll titkellem vuċi waħda fl L-esperjenza tagħna Ewropea meta tkellmu fuq il-prevenzjoni, l-irwol ta' soċjetà ċivili, l-integrazzjoni mill-ġdid tal-dawk li jkunu eh, jiddependu mid-droga. U għandek ukoll is-sistema tal-kura tas-saħħa u l-kampanji relatati ma' s-saxħa li kalna f'reġuni u bli differenti. Il-politiku kollha li wattaqna unjoni Ewropea dan ifisser li għanna esperjenzi signifikanti fl-Ewropa u l-bqija din s tallem minna imma nistgħu nitalmu wkoll mill-esperjenza tal-Europol li aħna rridu nażlu bejn il-prevenzjoni u l repressjoni mela jiena naħtibu dejjem għandna nkunu favur il-prevenzjoni biex ukoll insaħħu il-kura tas-saħħa. Grazzi ngħaddu issa l-Kummissarju. Grazzi tassew, Sinjura President. Għanna aġenda wiesa ħafna f'dan il-sujġett li se jġi diskuss fi New York aktar tard fir rabbija L-Unjoni Ewropea se tkun qed tiddrizza dawn l-affarijiet kollha it-traffikar l-sostanzi ġodda qed tiġi identifikata sustanza ġdida kull ġimgħa din għalhekk hija problema kbira għandek ukoll kwistjoni ta' trattament, prevenzjoni, riabilitazzjoni u l-bqija. L-onorevoli mill-Italja id-dekriminalizzazzjoni, pajjiżi differenti għażlu alternattivi differenti. Din il mhix qed misser tiġi diskussa imma ser nqisu wkoll esperjenzi differenti minn dawn il-pajjiżi u sen isu u koll l-impatt ta' dawn il-rizultati għal kem għadu kmini. Eh, li nevodu r-riżultati fostom il-pajjiżi li semmejt inti. Se u koll il-Parlament Ewropew ikun involut fiktar fil-fitħija u fil-follow-up ta' dawn il-laqat u sun waslu l-messaġġ tagħkom il-Kummissarju Avramopoulos ikun qed jirrappreżenta lill-Kummissjoni. Se nagħmlu kollu li nistaw biex l-Unjoni Ewropea taħdem tikkontribwixxi b'mod kostruttiv fil-laqa tal-Ungas u biex aħna nejnu ħalli nsibu soluzzjoni għal din il-problema globali u biex anke nħejju tri għal reviżjoni ta' dikjarzja ta' ġus maqudda fuq id-drogi li eh, mistennija stil fil-2018. Grazzi ta' sew dan id-dibattitu. Grazzi ta' sew li l-Kummissarju naddu issa għal rapporter Hennis Plaskar. Kif intqal mill-Kummissarju ħafna mill-punti li jissemmew huma fuq l-aġenda. Jiġifieri iva aħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw l-Ungas jimxi mad-direzzjoni li qed issegwi l-Unjoni Ewropea għal numru ta' snin. U biex ikollna approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem ukoll ser nkomplu nopponu pina tal-mewt għal dawn ir-reati relatati mad droga għaliex dawn l-huma proporzjonali u laqas effettivi. Se nagħmlu kol dak kollu li nistaw biex ikun hemm tfassil relatat mar-riskju għaliex ħassejna li dawn il-miżuri jaħdmu. Ma għana lebda skuża biex nużawhom għalhekk biex ma biex nipproteġu ċ-ċittadini tagħna. Grazzi tassew għadar il dibattitu interessanti ħafna. I thank you very much. I wish you Grazzi tassew, nawguralkom u nagħlqu id-dibattitu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda